ħaġa li jintbatet lil membri kollha. Issa fil-laqa ta' 23 ta' Mejju 2016 il-Kumitat ta' Affarijiet Legali flew u studjaw il-kwistjoni u um, konsidraw li eh, din waqgħet